Nirringrazzja anzi l-rappresentant tal-Viċi Presidenza, issa naddu għal-punt li misfuq l-agenda tagħna illi hija l-istqarrija dikjerazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni rappresentant Oli fuq is-sitwazzjoni eh, fis-Sirja. Eh, Missur Mavrojanis se jitkellem fisem fisem il-Viċi President Rappresentant Oli President onorevoli membri tal-Parlament Ewropew huwa bi pjaċir illi nippreżentalkom il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-attivitajiet ta' dan l-aħħar fir rigward ta' Sirja minnaħa tal-Sinjura eh, eh, Ashton. Is-sitwazzjoni fis-Sirja tħaseb ħafna lill-Unjoni Ewropea il-vjolenza żdiedet u hemm numru ta' persuni li e, huma vittma ta' din il-sitwazzjoni e, hemm ukoll riskju ta' gwerra ċivili u hemm anka konflitti settorjali, hemm abbuż e, tal-drittijiet tal-bniedem u aktar involviment tal-militar ħajkollu impatt serju fir-reġjun kollu għalhekk l-Unjoni Ewropea Pala risposta eh, zidet l-attivitajiet tagħha biex bekk iġib tmim għal din il-violenza u sib soluzzjoni biex tippermetti għal tippermetti tranzizjoni politika ehm, fil-Sirja. Din il-ġimgħa waħda biżla ħafna minħabba li qed isiru sforzi kbar fuq livell internazzjonali biex nikkonsilodifikaw u nsaħħu u naqdu r risposta komunitarja l dan il-konflitt fis-Sirja. U dan huwa li il-Viċi President għamlet u prezentat fl-aħħar din fl-aħħar sessjoni plenarja, ġifiri il-roadmap biex tappoġġa lil Kofi Annan biex issiru issir pressjoni u ssir aktar sforz diplomatika b'saħħitha anka sejħa għal kunsill tal-soni tal-ġnus Mauda bl-involviment taċ-Ċina u tar-Russja il-rappreżentanta li parteċipat fil-grupp ta' azzjoni fil-Ġiniva, f'Ġinevra, permezz eh, li kien hemm fih ukoll l-envoj speċjali, il-parteċipanti f'din il-laqa l-Arab League, l-Unjoni Ewropea ċina, l-Russja, Franza, l-Renju Unit, l-Istati Uniti l-Iraq, il-Kuwait temu fuq il-prinċipju li ta' gwida għal tranzizzjoni fis sirja li tinkludi twaqif ta' gvern transitorju li jeżerċita setat esekutivi dan il-din l-entità tranzizjonali tista' tinkludi eh, anka membri mill-gvern preżenti għabbażi ta' ftehim taqbil reċiproku. Il-grupp ta' azzjoni eh, saħa ukoll fuq l-appoġġ tiegħu lejn Kofi għanan u il-pjan ta' sitt punti tiegħu kif ukoll għal ġnus għal missjoni ta' osservazzjoni ta' ġnus ma' fis-Sirja u anka inatat momentum ġdid għal dan l-envoj speċjali barra minn hekk E, kien hemm ovvjament eh, kritika lejn aktar konflitt aktar militari, involviment aktar tal-militar f'dan il-konflitt. Issa hemm din it-triqa tranzizzjoni u għem il-mandat għal Kofi għanan biex ikun jista' jmexxi l-affarijiet il-qudiem anka jekk eh, l-implementazzjoni hija l-akbar sfida dawn huma passi il qudiem u b'mod kollettiv irridu nassikuraw illi ħajġu implementati u segwiti u l-Unjoni Ewropea hija impenjata li tagħmel minn dak kollu li tista' biex tgħin f'dan il-proċess barra minn dan l-azzjoni, il-grupp ta' azzjoni f'Ġinivra il um, ħajkun hemm ukoll oħra fi Franza, il-rappreżentanta li ħad tkun fil-laqa flimkien ma' rappresentanti ta' mit pajjiżi u jatta matana illi l-Friends of Syria meeting e, jaqbel mal l-azzjonijiet biex ikunem risposta internazzjonali. L-sfida hija illi aħna nimplementaw dawn il-prinċipji għal din it-tranzizzjoni fostom il-interlokutur li jkun aċċettabbli għall-oppożizzjoni u għall-gvern Sirjan ħafna membri fil-parti opposta oġezzjonaw għal dan u għalhekk li wieħed jikseb soluzzjoni politika hija diffiċli. L-implementazzjoni effettiva titlob ukoll oppożizzjoni koerenti u effettiva il-laqa tal fil-Kajro eh, mill-League of Arab States flimkien mal-Unjoni Ewropea kien pass ieħor biex niprofaw naqdu il-gruppi differenti li jiddu niprofaw eh, li eh, eh, naqsu differenzi li jeżistu bejn il-gruppi u s-Sirja nifisa u l-gruppi ġewwa u barra s-Sirja fuq l-inizjattiva ta' rappreżentant tal-rappreżentant L-Unjoni Ewropea ħad kompli tiltaqa ma' rappreżentanti tal-gruppi differenti u eh, dan l-aħħar anka effin eh, għamlet tat il-finanzi għal seminars għall istabilità li ġew organizzati mis-Sirjani għas-Sirjani u l-ewwel seminar sar fil-24 u l-25 ta' Ġunju fi Bruxelles u eh, kienem figuri minn eh, partiti opposti biex jiddiskutu dawn il-kustjonijiet li res u lejn il-tranzizjoni fostom prinċipi kostituzzjonali demokratiċi eh, u dawk ekonomiċi u soċjali u anka dawk li jirgwardaw gruppi f'minoranza il-Parlament Ewropew ġibet l-attenzjoni tagħna għal ħafna minn dawn il-punti fil-passat. Is-Sirja hija għal Sirjani kollha għalhekk irid ikun hemm l-inklużjoni u rispett lejn il-gruppi f'minoranza it-tini seminar pondi um, tal-Unjoni ħajsir f'nofs Lulju. Dawn is-seminars għall oppożizzjoni ħajjejnu fil-proċess politiku biex nassikuraw li jkun hemm oppożizzjoni li tkun rappreżentattiva u f'dan il-proċess l-Unjoni Ewropea ħad kompli tiffaċilita eh, eh, il-dialogu immexxi mis-Sirjani stess eh, il-mod parallel l-Unjoni Ewropea ħad tibqa' issejja azzjoni eh, maquda mill-Kunsil ta' Sigurtà tal-Ġnus Maquda biex jibqgħu jagħmlu il-pressjoni tagħhom. Il-reġim Sirjan huwa responsabbli għal violenza li hemm u għalhekk fuq livell internazzjonali għad hemm din l-isforz biex tieqaf din il-vjolenza li mhijiex aċċettabbli min huwa responsabbli għal violenza li saret eh, dan l-aħħar irid eh, ovvjament jirrispondi għall azzjonijiet tiegħu. L-azzjonijiet tagħna m'għandix xaqsam biss ma' involviment politiku fuq livelli kollha. Aħna nkomplu wkoll nagħmlu sanzjoni, nagħmlu namlu sanzjoni sa kemm tibqa' din ir-repressjoni sanzjonijiet huma immirati lejn ir-reġim Sirjan biex jitneħħulu il-rizorsi tijaw ta' oppressjoni minar ma jkun hemm impatt eh, fuq il-soċjetà ċivili. Fil-25 ta' Ġunju l-Ministru tal-Affarijiet Barranin qablu fuq 16 round ta' sanzjonijiet minn Mejju tal-2011. Issa rridu inkomplu uh, eh, naħdmu mal-imsieħba tagħna biex ikun hemm l-implementazzjoni effettiva u biex inżidu l-pressjoni internazzjonali eh, fuq is-Sirja. Fil-waqt li l-għajnuna bilaterali twaqfet l-Unjoni Ewropea tat assistenza għall organizzazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u attivisti oħra u fit-8 ta' ġunju l-Unjoni Ewropea approvat 23 miljun euro bħala miżura biex tappoġġa kemm is-soċjetà ċivili fis-Sirja u ir-refuġati eh, Sirjani fil-pajjiżi ġirien eh, fiż-żoni li huma eh, affettwati b'dan il-flus ta' refuġġati mis-Sirja. L-aċċess umanitarju huwa wieħed ta' tħassib u l-Unjoni Ewropea qed tkompli tagħmel monitoraġġ għall implementazzjoni tal-ftehim bejn il-Gvern Sirjan u l-ġnus Magħquda Illum sissa anzi l-Unjoni Ewropea allokat aktar minn 44.6 miljon euro biex tindirizza l-ħtiġijiet umanitarji ġewwa Sirja u fil-pajjiżi ġirien. Fl-aħħar net l-Unjoni Ewropea tappoġġa il-ġnus il-ġnus maquda 8.2 eh, miljon euro qed niffinanzjaw eh, vetturi eh, loġistiċi u għafarit eh, għara pal daw biex nifacilitaw il-dialogu li jista' jgħin biex tinstab soluzzjoni politika. Dan, dan kollu aħna nistgħu niffinanzjaw. Nista' nasikurakom, onorevoli membri tal-Parlament l-Unjoni Ewropea ħad kompli tagħmel mill-aħjar li tista' biex tappoġġa il-poplu Sirjan eh, fil-taqbida tagħhom u biex ikun hemm tranzizzjoni eh, tranzizzjoni tajba fil-pajjiż. Grazzi ħafna. L-Honorable de Kaiser l ewel Kemm għandi ħin jekk jogħġbok tistaqsi l-kalima? Żewġ minuti? Grazzi ħafna President. Ovvjament aħna nappoġġjaw eh, il-politika tal-Unjoni Ewropea speċjalment dik eh, tal-Sinjura Ashton. Imma tinħares inħares lejn il-mezzi modesti li għanna u dimna biex narawx nistaw namlu dinja politika fuq livell oli, id-diskotejnija, diskotejtuwa intom fuq livelli olijin, imma rridu narawx nistaw namlu aktar. Xi ġimgħat ilu jiena eh, il-tqajt ma l-membru tal-oppozizjoni storiku li ndbat il ħaf xi ħames snin ilu huwa marda masku meta telaq mill-parlament u dan ġi arrestat immedjatament u miex l-ewwel darba li ġi arrestat u uh, fl-uffiċċju tiegħi ħames snin ilu konna qegħdin niddiskutu eh, anka il-ħabsijiet eh, u eh, il-kondizjonijiet u anka kien qed jitkellem fuq suwiċidju però huwa għalli ma kienx se jagħmel suwiċidju u jiena konta sowkom mossa meta ġi qudiem għali le ma milx suwiċidu. Jiena qatt ma immaġinajt eh, eh, li fħajti ħanara dan iseħ fis serja iġifiri li lin mill-massakri u l-atroċitajiet u ħanitkellem dwarhom jiena dawn hemm dan ix-xaq ta' tama fost il-popolazzjoni ċivili fis serja Imma aħna ma nistawx ma nkomplux ngħinu U għalhekk konta da naħseb dak li nistgħu nagħmlu. Uddimi jiena għandi il-rapport mill-Human Rights Watch u anka dak mill-Amnesty International Eh, dak kollu li qed jiġi rekordjat fuq it torturi, l-atroċitajiet li qed isiru fis-Sirja u jiena laqas biss għandi il-kuraġġ naqra dak li għandi imniżel għax xi ħaġa inkredibbli orribbli jiġifieri irridu aħna eh, nippreparaw ruħna għal eh, wara għal meta jitneħħa l-President Bashar Assad u nixtieq Eh, għalek naħdmu f'din it-triq. Grazzi ħafna l-onorevoli. Skużani, jgħid il-President, imma imma inti rajna li għandek zoċ eh, minuti. Skużani, kalli naqtalek il-mikrofonu. il kallim li jmiss. Għaxak, ilu siġimat minn ilu siġimat minn meta ħarġu l-videos orribli fuq l-internet, il-qtil ta' tfal eh, il-rajna u smajna klim feraħ illi l-affarijiet qatt musajjer ġaw jiġru dawn l-affarijiet xorta waħda eh, minn kejja dan kollu li qed jiġri għatem dawk is-Sirjani li lesti li jagħmlu minn kollox biex jiksbu id-drittijiet u d-dinjità tagħhom minn eh, dawk eh, il-dissidenti militari qegħdin jitkellmu dwar dak li qed isir il-qtil permezz tal-injezzjonijiet pereżempju u persuni li tħallew jiżvinaw sakemm imutu. Aħna irridu nuru l-Sirjani li aħna mhux se ninsowhom xi tfisser il-responsabilità li wieħed iħares? Is-soluzzjonijiet fis-Sirja Mijiex faċli eh, rajna li hemm pjan n naħa tal-Kofi Annan li huwa bażat fuq sitt punti imma rridu naħdmu eh, b'mod veloċi. Jiena għalek eh, kontenta illi Turkija baqet lura minkejja l-fat li s-Sirja waqet l-ajruplani u għatlet anka l-piloti taħom, żewġ piloti. U jiena nixtieq nofri l-kondoljanzi tiegħi lill-familji ta' dawn iż-żewġ piloti. Aħna jiddispjaċina fuq il-mod ċiniku li ġiċiet il-Russja, imma Russja titkun parti mis soluzzjoni tal-krizi, anka jekk dan huwa diffiċli. Fl-Unjoni Ewropea u fil-rigward tal-presidenza ċipriotta għandu jkun hemm investigazzjoni ċara, trasparenti ta' kif eh, bastimenti eh, russi jistaw jaslu fil-portijiet tas-Sirja bl-armi. U għalek il-Parlament jitlob lil-Sinjura eh, Ashton biex eh, tinvestika dan il-kas. Jekk ma jiġux infurzati sanzjonijiet ikunu biss eh, klim fuq biċċa karta u musta ngħinu lil-Sirjani b'dan, grazzi ħafna. Xak. Grazzi ħafna. Sinjura Xaka. Issa l-onorevoli flutra l minuti. Grazzi ħafna għal kollega tagħna għamlet punt relevanti. U naħseb il-kol ħassajn jihdan is-sitwazzjoni kif ġid deskritta. Għada, s tinbidel biza apokalittiku, xaħġa l-għat marajni, għat mejta l-ġimma l-oħra, tortura sistematika, fiċċan ta' detenzjoni, din mhix aċċettabbli fl-istess waqt issa għal-aktar minn ġimma. Rajna inizjattivi diplomatiċi li jinsabu għaddejjien li jafu jkunu il-prekursuri għalli nibbatu n-nis li jistaw jisibu soluzzjonu. Nasib il-bidu ma kien soddisfaċenti u kien daqxej tarta fitri għal gvern ta' unita transitorju. Ovvjament ma torturi tal-gvern prezenti, però Il-vantaġġ hawnhekk huwa li jekk din hija soluzzjoni possibbli ma jfissirx li ma jkunx hemm teddejt ukoll. Jaf it-torturi kompli u l-vjanti vjant tkompli taħraġ. Però dan jaf jgħinna waqfu l-soldati milli l-armata. Jaf ukoll li eh, l-intervent tagħna jaf li jenaqdu jenaqdu kol membri tal-partit bati. Nittamaw li dan il-prospett li ġi inkoraġġut ukoll mir-rappresentanti kollha ta' taqsimiet varji tal-oppożizzjoni fis-Sirja fl-aqal saret fit-tmim il-ġimgħa li għaddiet flimkien mal-kontatti mar-Russja dan kollu jaf jiftaħ xi prospetti żgħar li mbagħad titta minnhom l-Unjoni Ewropea wkoll u dan jottu ukoll għal ġeja eh, tal-ħbib tas-Sirja eh, l-sessir Parigi fil-ġimgħa d-dieħla. Grazzi, Onorevoli Flotre, issa sessur Van Orden. nafu x'inhi sitwazzjoni fis-Sirja fuq u l-impatt fuq in-nies tagħhom, però jina nixtieq nifoka fuq l-implikazzjonijiet usa għas-sigurtà fir-reġjun. Sirja ovvjament ilha l-ħafna snin qrib ir-reġim tal-Iran, kienet tilqa' fi ħdana organizzazzjoni terroristi u promovi terrorizmu f'pajjiżi oħrajn ukoll riċentement il-Ħamas għaddiet minn Damasku għal emmek il-PKK ukoll reġgħu intlaqgħu minn Assad Sirja ila spazju loġistiku wkoll għal Hezbollah u għaqdi terroristiċi oħrajn. E, il pajiz ilu jopponi li pon il-paċi fir-reġjun. Kemm il turkija u l-Iżrael għandhom interess strateġiku fit trasparenza u l-istabilità tas-Sirja biex jiżguraw li dan ma jibqax santwarju għat terroristi u movimenti ostili oħrajn Aħna għanna nappoġġaw il dawn iż-żewġ pajjiżi fid-diffikultajiet li għandhom qoddimhom biex biex eh, jiddiljaw mal-problemi li ħarġin mis-Sirja u mir-reġim ta' Assad. Grazzi onorevoli Van Orden. Sfortunatament l-onorevoli Angurakis ma ġiex fis-sala u għal daqstant immiss l-sur Skotta. Grazzi. Kuf diġa intqal jena ċorta, nur tħassib tiegħi għal dak li qed jiġri fis-Sirja, l-konflitt qed ikkompli u jqgħod inkompli jintilfu l-ħajja tan-nies. L-ebda waħda miż partijiet jidher li qiegħda toħor kaptu fuq l-oħra. L-Ewropa għal stant trid topera biex tipprova tgħin. Il-perikli li rridu nevitaw huma li ma jkunx hemm estremiżmu u l-balkanizzazzjoni tal-pajjiż biex ikun hemm kontrast eh, fi diversi differenzi etniċi u reliġjużi. Jiena nittama li jkun hemm pożizzjoni ċara mill-Ewropa u kif smajt diġà qed issir ħidma f'dan ir-rigward u kien hemm riżultati tajbin ħafna biex jitnaqsu l-mejtin, eh, ċivili, soldati, ecc. Grazzi. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Iskotta. Issa, l-Onorevoli Brock di mux edha fil-lista li għanna u d Sur President, nirringrazzjak ħafna tal-li għamil din it tibdejla laxin kalli noħroġ barra biex nattende laqa. Għandi xi kommenti osra. Naħseb li ix-xogħol li sar mill-Ministru tal-Affarijiet Barranin il-ġimgħa l-oħra huwa importanti ħafna naħseb il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew importanti wkoll, però naħseb li eh, il-konferenza tal-ħbib tas-Sirja u rew il-qasma li hemm feħdan l-oppożizzjoni fis-Sirja. Assad irid jitlaq minn hemm. Il-vjolenza diġi perpetrata kontra l-pajjiżet jew din mhux aċċettabbli. Però l-oppożizzjoni mhux qiegħda f'pożizzjoni li tifforma oppożizzjoni demokratika wara l-istat ta' dritt li garantixxi minoranzi minnhom ruol dawn il-minoranzi għadhom qegħdin jgħixu fil-biża tal-gvern Iżlamiku li jaf ikun arm il-gvern preżenti u din hija problema kbira potenzjalment Irridu nammettu li din hija kwistjonu li mhux se nkunu nistgħu niġġudikaw. Għandna l-Qatar u kol Saudi Arabia fir-reġjun li qegħdin jiffinanzjaw din ir-reġim. Għal sant huwa importanti li il-gvern Tork ikun appoġġat u ma qegħdin jagħmlu ħafna xogħol għandhom ħafna pis fuq spallejhom u daqsant jixirqlhom l-appoġġ tagħna. Naħseb li aħna bħala sħab ta' Turkija u Turkija bħala parti minn NATO irridu nuru solidarità ma' dan il-pajjiż. Naħseb li huwa wkoll xi ħaġa ta' urġenti li l-Presidenza tal-Kunsill u kif ukoll rappreżentantoli għandhom jgħinu biex jiġi fit-tmiemu ir-reġim ta' Assad. Però rridu nevitaw li jkun hemm kollha sħiħ tal-gvern. Rridu noqogħdu attenti li naħdmu fl-imkien ma' forzi oħrajn bħal Gvern Tork u Lega Arbija li eventualment mbagħad ikunu nistaw naslu għal sitwazzjoni paċifika li tibbaża l-istat ta' dritt u li tiggarantixxi wkoll il-post tal-minoritajiet fis-sistema. Grazzi ħafna. Onorevoli Brock, l-Onorevoli Howard għal-minuta. Grazzi ħafna. Inti fil-qrija tiegħek qed li dawk li huma responsabbli għal dawn ir-reati rridu jkunu accountable għal-jom. Allura għalfejn ħajtu referenza għall-appoġġ għal orti għal kontra il-reati kontra l umanita fis sirja mill-axar konsil. U għalfejn ħajtu koll il-referenza fuq Sirja fil-Konsil ta' Ġinevra ta' din il ġemma u għaliex fil-verità anti ma tappoġġax referenza bħal dawn kejja. Eh, il-fat li l-UNHCR komplet tinsista fuq din referenza aħna rajna il-rapport eh, ta' dritti tal-bnidem din il-ġimma rajna fuq it-tarturi li għadin isseħħu swat eh, xokki elettriċi attakki sessuali kif ukoll eżekuzzjonijiet finta wieħed l-inżmam mill-gvern Jim Dendel mill-polizija tiegħu għal tmien ma ħallax jorqod u għal ma stajċ norqod bejt nimmaġna l-affarijiet, bdejt nwerza, kelli mur l-isptar, pero l-assisa bdejt u bija. Allura għalfejn mux għaddin namlu referenza għal dan. Grazzi ħafna, onorevoli ħawit. L-onorevoli Salavrako sal-minuta. Grazzi, Sir President. Il-kizbiet fis-Sirja huma karatteristiċi minn aggravament ta' situazzjoni taħt reġim ta' Assad. Uma til intilfu ħafna ħajjiet bnedmin 4000 persuna f'dawn l-aħħar 8 xhur. Minn barra dan aħna tkellimna fuq fantasmi politiċi kif ukoll eh, konflitti etniċi Fl-istess ħin, is-sitwazzjoni fil-frontiera mat turkira qiegħda tikkomplika ruha u issa qegħdin noqorbu lejn inċident militari, kemm jekkux bil-ħsieb jew le. U aħna nistgħu nifmu għaliex it-Turkija qiegħda tappoġġa l oppożituri tal-reġim Sirjan u ħafna minnhom qegħdin jsibu r-rifuġju tagħhom fit-Turkija bħalma qal ukoll is-sur Ministru. Il-Ninsara f'dan ir-reġun ma jħossuhomx sikuri u eh, taħt diplomazija eh, internazzjonali l-affarijiet għadhom mwaħlin u Russja xorta waħda għadha miex eh, tipparteċipa. U aħna qegħdin nitkellmu fuq kriżi dinjija. Salafrakos, Grazie ħafna, l-onorevoli Rakos. L-onorevoli Angurakos għal minuta u nofs. Grazie ħafna, Sur President, u skużani. Aħna nikkundannaw id-deċiżjonijiet tal-Kunsil fuq il-Sirja u l-Iran għaliex dawn qegħdin ikomplu e, iħarxu l-tensjoni li hemm fiż-żona. Kull darba imma aktar konflitti fil-qawit kapitali bħal Russja, ċina u l-Indja u kull darba naraw il-problemi li hemm mal-Istati Uniti u ma' NATO U hemm ċertu setat li għaddejjin mill-bażi militari tal-Greċ aħna maħniex qed naħsbu dwar il-ħarsien taċ-ċivili. In-NATO u l-Unjoni Ewropea qegħdin jintervjenu fil-affarijiet interni tas-Sirja edin jiprovaw jiġġustifikaw gwerra ċivili. Huma intervjen intervenew fl-Afganistan u il-Libja u din ma naqblux maħna kundannawa. Aħna kundannaw ukoll l-imġiba tan-NATO li fil-verità qed tuża it-Turkija biex teddet lill-Iran. Għalhekk jiena naħseb li aħna qegħdin E, nitkellmu dwar e, sittat imperjalisti li mhumiex ħaj jirnexxu u l-embargo fuq il-żejt ta' l-Iran ħajkollu konsekwenzi negattivi ħafna. Aħna qegħdin nitkellmu fuq intervenzjoni ta' NATO li mhijiex ġustifikata u m'għandniex inkomplu b'dawn it-tip ta' pjanijiet imperjalisti. Grazzi. Grazzi l-onorevoli Kadrawi issa. Grazzi. Eżis kollegi, jidher li m'hemmx tmiem għal problemi fis-Sirja, hekk kif il-Komitat Internazzjonali toqgħod tiċċassa ma nafx jekk għandix inqisu l-laqgħa ta' Ġenevra bħala suċċess. La rappresentanti mill-gvern tal-oppożizzjoni tidher li għal l soluzzjoni għaliex inkella dan eh, dak li sa jibqajja gwerra ċivili mdemmija. Huwa ċar li rridu nsibu mod kif l-oppożizzjoni u l-gvern eh, inlaqgħuhom fl-imkien biex jiddiskutu. Għal dasan meta l-Onorevoli Brock għalli wieħed mill- ta' kondizjoni eh, għas suċċess u biex l-oppozizjoni tenaqat jena naqbel naħtiġu vizjoni għal-ġejjin ta' Sirja. Rridu Nġibu maħna l dak kolla li qegħdin jiddubitaw l-appoġġ għal-reġim. Jiena nixtieq inġeddet l-enfazi għal dan l-approċċ grazzi. Grazzi ħafna, onorevoli. Onorevoli kretu għal-minuta. Grazzi, Sir President. Is-sitwazzjoni fis-Sirja qiegħda tkompli tmur għall-ar minkajja l-isforzi internazzjonali biex insibu soluzzjoni, tensjonijiet u riski hemm ċans li jissoktaw anke wara li waqa l-ajruplan tork. nis innoċenti jmutu kuljum b'riżultat ta' massakri li ma nimmaġinawhomx li mhux biss għandhom x'jaqsmu marrida għad-demokrazija fis-Sirja u l-fatt li l-armi għedin jiddaħlu f'dan il-pajjiż jagħmel situazzjoni aktar diffiċli. Mbagħad hemm ukoll is-sitwazzjoni tal-insara. Sfortunatament il-pożizzjoni tar-Russja u ċina hija kategorika huma ma jaċċettaw xejn li jidel jisu bidla fil-reġim u jina naqbel ma dak li intqala hawnhekk li aħna responsabbli għal ħarsin tal-vitmi. Jina napprezza l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea li qiegħda taġixxi b'mod korenti għal paċi. Irridu nagħmlu sforz biex ninnegozjaw u nejnu f'dan f'dan il-konflitt. Grazzi ħafna, Onorevoli Kretu. Issa għal-minuta Romero Lopez. Grazzi, Sur President. Wieħed mill-punti tal-pjan ta' Kofi Annan hija l-irtirar eh, tal-armata. Tal armata fil il-linja tal-konflitt huma propju il-linji li qed insegu l-pajjiżi kollha bl-intenzjon nevitaw din il-gwerra li qiegħda sseħħ bħalissa u huwa ċert li hemm bżonn naħdmu sabiex l-oppożizzjoni tkun eh, ikollha koeżjoni u hekk aħna fil-Parlament kellna l-preżenza tal-Assemblea Nazzjonali tas Serja u aħna għadnilhom il-bżonn li jkollhom strateġija maquda. Iżda l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea dwar l-armi eh, u għandha bżonn issir realtà. realtà X'informazzjoni għandha l-Unjoni Ewropea ta' twetti ta' din il-projbizzjoni? X'arsenal għandha? U vera li il-vapuri russi jista' jkun li qegħdin jagħmlu trasport tal-armi u importanti li aħna konna komunikazzjoni ma' Russi iżda f'dan is-suġġett irridu naraw li verament l-armata mhux biss tmur lura fejn suppost iżda irridu nkunu nafu wkoll x'tib ta' armi għandhom. Grazzi. Vielen Dank, Kollegin Romero. Grazie ħafna, onorevoli. Naddu sa għal KHDI. onorevoli Sonic. Grazie ħafna. Aħna imħazbin bil-kbir b'dak li qed jiġri fis-Sirja, naħseb li il-punt ewlieni biex neprevjenu aktar dem u l-azzjoni li tieħed mill konsil ta' Sigurtà ta' ġnus Maquda. Għal daqstant, irridu nkunu ċari li ngħidu li situazzjoni sitwazzjoni preżenti hija li nimblukkaw l-azzjonijiet mir-Russja u miċ-Ċina. Jidher li hemmhekk irridu nagħmlu pressjoni bħal unjoni Ewropea. Aħna ma rridux nagħtu darna l-fat li l-Moska tkun tista twaqqaf eh, eh, situazzjoni mwera fil-pajis issa, sissa l-isforzi tagħna mhum qegħdin jiksbu l-ebda riżultat. Jidher li hemm attentat ta' azzjoni. Però l-influenza internazzjonali u pressjoni fuq mossa biex tieħu azzjoni biss jistgħu jkunu mezz effiċjenti kif noħorġu minn din il-kriżi. Grazzi. Grazzi ħafna, Onorevoli Sonic. Anki jekk għanna dubi il-kol maħna aħna dwar il-possibilità li din is-sitwazzjoni ssib eh, soluzzjoni, xorta rridu nagħmlu dak l-almu kollu tagħna biex nsibu din is-soluzzjoni u niżguraw kol il-ftehim ta' Ġenevra jirnexxa Però rridu naraw l-oppożizzjoni fis-Sirja wkoll tingħaqad b'mod li tkun tista' taġġixxi Eh, qoddim din il-kriżi umanitarja u titfa' dawl ukoll fuq dak li qed jiġri fis-Sirja li huwa dak li l-Kummissjoni u l-ġus tal talbitna nagħmlu. Meta naraw ir-rapport tal-NGOs eh, bħal seta tortura li qegħdin iseħħu rridu naraw kif nibdlu il-mod kif il-Konsil ta' Sigurta tal-ġus mawda jaħdem. Naħseb li rridu nikkondatnaw ir-reati kontra l-umanità u m'għandux ikun hemm dritt għal vito jew imblokki, dan għandu jisir minnaj ma anka xkru saqajna. Grazzi ħafna, onorevoli de Sarnes. President, l-oppozizjoni Sirjana sa' tgħid li ma' 15,000 persuna issa mietet f'dan l ħar sena u nofs. Dan l-aħħar nis li marru mal-pożizzjoni qalu bil-3 din isiru il-Kunsill bil-, -bil flimkien mal oppożizzjoni issa trittinaqat qudiem din repressjoni brutali tar-reġim attwali dan jafjejn biex il-konflitt jasal fit-miemu u għalet l-Unjoni Ewropea tit tappoġġa bisħiħ il-laqa ta' Ġenevra biex ikun hemm tranzizzjoni għal gvern ta' unità minna il-President Assad u dan forsi jwassal għal elezzjoni demokratiċi. Il-pjan ta' għanna jaf ikun suċċess, nħu din l-opportunità wkoll biex nirringrazzja li torok dak li qegħdin jagħmlu b-refugġati. U jiddispjaċina ħafna u nur kondoljanzi tijaj għall familja tal-pilota li twaqqa mill-forzi Sirjani. Din hija traġedja però li forsi twassal għal tmiem tal-problemi fis-Sirja. L-Onorevoli Tannok, għandek mistoqsija mill-Onorevoli Hawit? Grazzi. Naf li kienem stqarrija sinċira, pero nixtieq insaqsih għaliex il-gvern ta' pajjiżna immexxi mill-partit tiegħu ma inaqax ma' ċeki l-Estoni l-Sloveni fost l-oħrajn biex ikun hemm din ir-referenza għal Qorti Internazzjonali Kriminali biex forsi jkun hemm spazju għal negozjati li waslu għal paċi. Hemm lakuna f'dan ir-rigward għaliex ir-Renju Unit ma' inqaċ ma dawn il-pajizi. Ħawet eh, jaf li jena mġqet nitkellem għannom tal-gvern, dan huwa gvern ta' koalizjoni, u jena eh, minix responsabli għall-azzjoni tal-Prim Ministru Britanniku. Dak nista' ngħid huwa li jena kontent kif l-President Assad eh, imur qoddim il-qorti, però jaf ikun tajjeb li namlu lok biex il-President jitlaq mill-kariga tiegħu meta jirrealizza li jaffitta dal-qorti. Dan forsi wassal għal nuqqas ta' t-ixrit ta' dem. Dak forsi il-President b'azzjonijiet tagħna u ma nafx il-verità jaf joħroġ Beżilju u stess. Grazzi. Kollegi Grazzi onorevoli Tanak, issa onorevoli Belda. Grazzi ħafna sur President. Nishtiq nitlob nistaqsi l-rappresentant tal-Kunsil fuq il-punti li jmiss fid-dawl tal-isfond eh, drammatiku fis-situazzjoni fis-Sirja. dwar il-moviment tal-poplu, hemm moviment interreligjus interetniku, jina nispera li ħajkun hemm xi appoġġ eh, mid-delegazzjoni f'Damasku dak l-ewwel punt tiegħi. Tieni punt fid-dibattitu li kellna qabel fuq is-Sirja fil-plenarja, jiena tlabt li tagħti attenzjoni għas sitwazzjoni partikolari tal-ninsara fis-Sirja. Jekk tara dak li ġara f'Homs kien hemm mijiet ta' insara li ġew keċija mis-sunnis, kien hemm ħtif ta' nies, kien hemm persuni li ġew miżmuma għal eh, Eh, li ġew rikattati kif ukoll eh, kien hemm eh, sitwazzjonijiet oħra gravi. Jiena nittama li l-Unjoni Ewropea ħadd tieħu l-azzjoni ħadd ħares li dak li qed jiġri fil-pajjiż kollu mhux biss fil-sitwazzjoni interna. Grazzi issa l-Onorevoli Obermeier. Grazzi ħafna għal dawn l-aħħar erba' xhur inna nisimgħu dwar til, torturi kif ukoll atroċitajiet. Kif ukoll il-fatt li jidher li m'hemm ebda soluzzjoni. L-għajnuna umanitarja hija tajnuna kbira iżda mhux ħassolvi il-problema. U miex sepliciment il-problema ta' reġim radikali islamiku, għalix dawn il-qawiet radikali islamisti ħadu fidejhom il-sim kif ukoll kienem għajnuna mill-Qatar u l-Arabja Sawdita. L-oppozizjoni fil-fatt il-bira permettiet il- il-fraternità musulmana mexxita fil-elezzjoni tal-Eġittu, ġifri jena nista' nifhem il-biżat tal-poplu Sirjan. Irridu ngħinu lill-poplu Sirjan u jena naħseb li tranzizzjoni eh, ordnata ma nistax issir jekk ma jkunx hemm lajnuna ta' Russja. Jena nittama, ħankunu nistaw insibu soluzzjoni, grazzi. Grazzi ħafna, Onorevoli Obermeyer. Issa biex nagħlaq il-proċedura tal-catch li għaj għanna l-onorevoli Oilland. Jina nishtiq nilqa il-ħidma tal-grupp ta' azzjoni ta' Sirja jekk ikonna gwerra ċivili li fetwa il-reġun kollu miex alternativa diplomasija. Jina nittama li l-membri kollha tal-grupp tal-azzjoni jiddedikaw l-isforzi tagħhom sabiex isolvu il sitwazzjoni Il-partijiet li qegħdin jiġġieldu jridu jwaqfu l-ġlied sabiex negozjati fuq il-ġejjieni ta' Sirja jistgħu jibdew. Il-partiti tal-oppożizzjoni ta' Sirja jridu jiftemu bejnietom kif ukoll jridu sens ta' responsabilità responsabilta lejn il-poplu Sirjan sabiex ikun jistgħu jibdew il-proċess tal-iffurmar ta' gvern ta' tranzizjoni. Għalhekk jiena nixtieq ninkoraġixxi li rappreżentanta Olja sabiex tinsisti li l-movimenti kollha ta' serja li jirrappreżentaw gruppi politiċi, etniċi u reliġjużi differenti jiġu jistiedna għan negozjati sabiex ikonna tranzizjoni sostenibli tar reġim Grazzi. Dank Frau Kollegin Grazzi ħafna, Sinjura Ojoland, u pala konklużjoni naddi kelma issa. Nissur Mavrojanis. Grazzi ħafna, Sur President. Kien hemm ħafna kelliema li għamlu referenza għal rispett tal-minoranzi kif ukoll b'mod partikolari eh, il-minoranzi reliġjużi b'mod partikolari iżjed dawk msara. Jiena rrid inserħilkom moħħkom li aħna nappoġġaw il-gruppi kollha li qegħdin jaħdmu favur il-paċi u aħna qegħdin noqogħdu għassa ħafna tas-sitwazzjoni tagħhom il-koll kif ukoll tal-komunitajiet differenti li jeżistu fis-Sirja u dan ifisser ovvjament anka il-komunitajiet insara. Mem ebda dubju wkoll li id-drittijiet tal-bniedem qegħdin jiġu miksura fis-Sirja. Iżda huwa vera li referenza għal Orti tal-Ġustizzja Internazzjonali u għalina l-koll jina naħseb li il-koll nafu il-qorti kriminali internazzjonali hija l-qalbna dinja kisba tal-komunità internazzjonali u turi aħna kemm nemnu fir-responsabilità fl-accountability. Huwa veru iżda li referenza għall-ICC saret kemm f'Ġiniv, Ġinevra u fin New York fejn qegħdin niddiskutu eh, riżoluzzjoni ġdida u din il-kwistjoni kienet fiċ-ċentru ta' dibattitu tal-Istati membri fuq l-opportunità kif ukoll it-timing ta' din it-tip ta' referenza. U f'moment meta aħna qegħdin il-koll nippruvaw nagħtu e, eh, momentum ġdid lill-missjoni ta' Kofi Annan kif ukoll li r-Russja u ċina jappoġġaw il-grupp ta' azzjoni ġdijt kif ukoll ir roadmap tiegħu, aħna l-koll fil-fat bilna li għanna nevitaw li f'dan l-istadju u irrit nenfasizza li f'dan l-istadju nevitaw xi kwistjonijiet kontroversjali. Issa aħna ċertament niġu lura għal kwistjoni tal-orti internazzjonali kriminali. Issa rritnajtu ngħid ukoll li aħna smajna b'interess kbir dan id-dibattitu importanti. Jiena flimkien mal-ħabib tiegħi is-Segretarju Eżekuttiv Ġenerali tal-IEAS e U aħna mor lura un nirrapportaw dan kollu li rappresentanta li għal viċi President Catherine Ashton. Għana edin nistennew bil-ħarqa li konna aktar diskussjonijiet fuq is-sitwazzjoni fis sirja fil-ġimat u xur li ġejjin e kif proċess ta' eh, tranzizjoni kompli jisvolġi. Aħna ħanżommukom aġġornati fuq l-azzjoni li ħadd ittieħed mill-Unjoni Ewropea fuq dan. U bla poċ aħna nittamaw li l-azzjonijiet internazzjonali ħaj eh, rendu l-frott biex iwaqfu l repressjoni l-violenza fis sirja kif ukoll sabiex ikun hemm tranzizzjoni eh, paċifika u demokratika. Grazzi lill membri parlamentari għall appoġġ għall mistoqsijiet u għat-ħassib tagħkom. Dawn kollha qegħdin jikkontribwixxu għad-definizzjoni tal-azzjoni eh, tal-Unjoni Ewropea bħala risposta għall kriżi fis sirja u aħna nistidnukom li tibqgħu involuti, li tibqgħu turu li r-riżorsi u l-idea tagħna il-koll jiġu użati bl-aħjar mod. Issa, Jina ġejt mistoqsi eh, eh, xaħġa fil-kapacità nazzjonali tiegħi bħala rappreżentant ġifiri tal-gvern ta' Ċipru fuq il-kwistjoni ta' sanzjonijiet kif ukoll il-kwistjoni speċifika tal-bastiment chariot. Jina nixtieq ngħid u ngħid dan bħalma qed fil-kapaċità nazzjonali tiegħi ġifieri m'iniex qed nitkellem f'isem ir-rappreżentant ta' Olja. Jina rrid ngħid li Ċipru jirrispetta u jimplementa bisħieħ l-embargo tal-armi li jinsab fil-post ta' Sirja kif ukoll l-pajjiżi oħra li ma sanzjonati u Ċipru jkompli enfasizza l-importanza ta' kooperazzjoni bejn stati membri għall implementazzjoni aktar effettiva ta' dan l-embargo fuq l-armi u Ċipru turi li hija lesta li tibda id-diskussjoni rilevanti fil-fora rilevanti xirqa sabiex naraw li huma l-aħjar prassi. Issa dwar il-kas li nqala bil-bastiment Chariot nixtieq ngħid dan li ġej. L-autoritajiet tal-port ta' ċipru kienu irċivew assigurazzjonijiet mill-kaptan ta' dan il-vapur kif ukoll mill-kumpanija li hija s-sit tal-vapur li eh, l-aħħar destinazzjoni eh, tal-merkanzija kien fit-Turkija u mhux fis-Sirja. Mbagħad aħna lkoll nafu x'ġara. Iżda wara dan l-avveniment, kemm il-Pulizija tal-Port ta' Ċipru kif ukoll l-Awtoritajiet ta' Dwana ħarġu eh, ċirkolari ġodda li fakru il-personal kollu tagħhom kif ukoll il-kumpaniji kollha li huma sidin ta' vapuri dwar il-miżuri ta' restrizzjoni kif ukoll is eżistenti kontra pajjiżi terzi, mod partikolari kontra isirja sirja u l-Iran u kif ukoll avżawhom li jista' jkun hemm konsegwenzi legali jekk ma jkunx hemm konformità ma' dawn ir-regoli. Il-autorità tal-port ta' Ċipru diġà ta' istruzzjonijiet lill-avukati tagħha sabiex jiġu mibdija il-proċedimenti kriminali kontra din il-kumpanija li kienet issilija jassit ta' dan, din, dan il-vapur kif ukoll kontra il-kaptan ta' dan il-vapur Chariot. Ir-Repubblika ta' Ċipru tixtieq tenfasizza l-impenn sħiħ tagħha għall-infurzar ta' miżuri tal-Unjoni Ewropea kif ukoll ta' sanzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà kontra pajjiżi terzi. Aħna għadna allerti u viġilanti sabiex nimplementaw bisħiħ l-embargo l-embargo tal-armi li jinsab fil-post ta' Sirja kif ukoll reġims oħra awtoritarji u b'dan il-mod ċipru qed tistenna li kollha kooperazzjoni kostruttiva flimkien ma' l Ewropej billi naqsmu informazzjoni għarfien esperjenza u inkomplu nikkonfermaw eh, l-esperjenza tagħna u r-rida tagħna li insaħħu in-non proliferazzjoni tal-armi permezz tal-użu ta' teknoloġija kif ukoll il-promozzjoni ta' paċi stabilità fir-reġjun kollu kemmu. U dan isir dejjem aktar importanti jekk inżommu f'moħħna li il-viċinan, il-fat li ċipru hija tant viċin dan ir-reġjun imħarbat tal-Vant eh, Nofsani u l-Afrika, ifisser li għanna bżon sorveljanza miżjuda fl-isforzi li nżidu il-miżuri restrittivi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll is sanzjonijiet tal-Kunsil tas-Sigurtà. Grazzi ħafna. Fin dank Mavrojan. Grazzi ħafna sur Mavrojanis. Issa nistanala dan id-dibattitu. Mela għandi xi ftit avviżi minn il-PPE kif ukoll il-grupp tal-SND